ta' din is-seduta. Issa dwar l-aġenda. Fil-tini ta' Lulju inħarġet l-aħħar verżjoni tal-aġenda. Nhar it-tnej ma kien hemm l-ebda tal-baqal tibdil għall-emendi ma fuq il- Nar it-tlita għada se nipproponi dawn dan it-tibdil għall-agenda tagħna mela għada war nofsinhar se jkun hemm summit straordinarju tal-Eurozone. U għal daqstant, l-ewwel punt li se niddiskutu il-tlieta war nofsinhar se tkun il-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar preparazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-2016 u din se tissostitwixxi l-konklużjoni tal-Kunsell Ewropew tal-25-26 ta' ġu is-sitwazzjoni attwali fil-Greċja. Ġifieri. U l-erba' filgħodu tieni punt jien qed niproponi li d-dikjerazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-Kummissjoni eh, niddiskutu l-konklużjonijiet tal-summit tal-25-26 ta' Ġunju u anki is-summit ta' 7 ta' Lulju u s-sitwazzjoni korrenti tal-Greċja. Din minn flok l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għax din tal-aħħar se niddiskutuha it-tlieta war nofsinhar u peress li se jkun hemm ħafna nis li jixtiequ jitkellmu jiena ġejt mitlub biex il-vot isir fis u mhux f'nofsinhar biex ikun hemm iktar ċans għal diskussjonijiet. Is-Sur Verhofstadt, Iva, l-unika possibilità li jisir id-dibattitu, dibattitu dwar il-Greċja, biex jisir li dan jiġi pospost għal nar l-erba ġifiri għal wara is-summit. Imma nixtieq nitolbok ukoll li mux huwa l-President tal-Kommissjoni ikun mana, irridu ikoll sur Tsipras eh, u sur Dejseblum mill-Euro Group għax din tal-biza li se diskutu diskussjoni fil-Greċja minnajr il-Prim Ministru tal-Greċja li jkun mana hawnhekk. Kif jista' jkun? Ta' barra minnaw dawn l-affarijiet. Irrid ngħidilkom li Sur Orban huwa wieħed mill-adawa tiegħi jimma bta' nitkellmu fuq l-Ungerija dejjem jiġi anki meta jaf li se jgħala fuq wiċċu minn għandi. Ġifieri jekk aħna nitkellmu dak li li ħareġ mir referendum u soluzzjonijiet anki l-Prim Ministru tal-Greċju għandu jkun hawn. Ħdejn is-Sur Dijsselblum, il-President tal-Eurogroup. Grazzi ħafna. Ich teile, Herr Verhofstadt, ich teile den Wunsch den beiden betroffenen Herren mit Gibt Surver Hostat jina naqbel ma xewqa tiegħek li tiltaqa' ma dawn iż-żewġ sinjuri. Issa hemm kummenti fuq eh, l-aġenda ta' nhar li u l-erba' filgħodu, Sinjura ħan. Jina naħseb li din it-talba li għamel is-sur Verhofstadt hija ħaġa li għandna naprovawa. Aħna f'dawn il-ġemat qabel negozjati u summit aħna provajna nitkellmu dwar dawn l-affarijiet u nieħdu d-deċiżjonijiet f'dawn il-Parlament u tkellimna kemm il-darba li konna ir-rappreżentanti tal-Gvern tal-Greċja u dawn it-talbiet minnaħat għana ġew rifjutati u tkellimt inti fisem il-Parlament Ewropew u wasal iż-żmien li konna dibattitu dirett. Sinu Hans, ma nafx eżatti fuq x'qed titkellem inti? Tista' Jekk għas ħat ismani mela mal-xej, nuħ nitkellem. Is-Sinjor nishtiq nixtieq Wijġbek, imma ħanibatlek il-risposta tiegħi bil-miktub la minn tixtieq tismani. Grazzi, Sur President numru ta' persuni referu għal rwol li inti kellek, rwol sorprendenti li inti kellek fil-situazzjoni fil tal-Greċ, il-kampanja Aħna għanna dibattitu nar l-erba dwar il-konklużjoni tal-Kunsil kif ukoll il-situazzjoni fil-Greċja u jiena nista' nimmaġina li numru ta' persuni Ħa, jiġu mistennija li jarfaw responsabiltajiet tagħhom. Inkluż inti sur President għax inti kellek rwol straordinarju u għandek e, terfa' responsabilità tiegħek hawnhekk. Inti tkellim dwar l-Ungerija, imma naħseb li l-tqabbil ma jgħodx hawnhekk meta tkellimt dwar l-Ungerija iva inti għamilt sqarrijiet ċari U aħna sajna nappoġġawk dwar dan, imma din id-darba le ma sajniex nappoġġawk f'dak li inti qed fil-kampanja tal-IVA, għalhekk aħna nixtiequ nissuġġerixxu li fil-kampanja fil-dibattitu ta' nhar l-erba' ehm, ma nħaltux l-affarijiet, rridu eh, nkunu nistaw nitkellmu fuq ir-rwol li kellek inti hemm bżonn li konna l-possibilità li nsaqsuk il-mistoqsijiet ukoll fuq dan li għamlin nisar. Jina mela m'għandix iżjed opportunità. Jina nawgura kull suċess lil anzi Għan ressaq dawn ix-xewqat anzi tal-kamra li sur Tsipras u sur Dijsselbloem li jiġwaw għan ngħidilhom s naraw. Mela, tixtiqux zidu xi ħaġa mal-aġenda nhar tlieta? mela. Nar it-tlieta, is-sur Gletzos talab li kunem eh, stqarrija tal-Kummissjoni hija talba li ġiet introdotta minnu u 51 membru ieħor eh, dwar l-indennitajiet tal-gwerra Ġermaniża. Ħan dan għaddi l-kelma lilu. Iva, grazzi sur President, jena xtaqt najt li jekk aħna ħan diskutu dan il-punt illum, Il-Parlament ħajaċċetta u jaqbel li jitkellem dwar l-obligi tal-Ġermanja għabbażi tar-riżoluzzjoni tagħna li ġiet iffirmata minn 51 membru tal-Parlament u jiena nixtieq l-opinjoni tiegħek din ħatif kif ħataħdem, kif ħanimxu qudiem u jiena u kol nitlob lil kollegi tiegħi f'dan il-Parlament forsi taħsbu ħaġa stramba imma jiena ħanna podġa il-President tagħna Martin Schulz iva naf li taħsbu li ħaġa stramba imma iva podġa, ħanna ħanaqbel miegħu. Għaliex l-imħabba li għandu għal Greċja hija xi ħaġa li ġiet espressa kemm il-darba Iżda sfortunatament il gregi irrifjutaw il-proposta tiegħu sabiex jirrappreżenta il-kredituri fil-Greċja, imma jiena naf kemm iħobba l-Greċja, għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi li jiġi l-Greċja jsir ċittadin tal-Greċja. Jista' jingħaqad ma' kull partit li jixtieq u jiena nappoġġah 100%. Vielen Dank, Herr Glezos. Ihr Antrag. Grazie ħafna, Sur Glezos Mela, ir-rizoluzzjoni tijak eh, waslitinna fil-ħin, għandek 51 eh, membru ieħor jappoġġaw. Il-Kummissjoni biss, u xek, mux il-Konsil Kummissjoni, Komissjoni biss. Eh, din hija sqarrija tal-Kummissjoni fuq dawn l-indemnitajiet tal-gwerra minnaħat il-Ġermanja. Xaħat iħor jixtieq jitkellem? Iva, sur President, jiena nixtieq nitkellem favur din it-talba Dinja kwistjoni li affettwat numru ta' persuni fl l-aħħar eh, xiren ta' snin. Il-ftejmiet ta' 4 plus 2 tal-1990 ma neħħieċ din il-problema. jina naħseb li jemżon li nuru li poplu tal-Greċa rispett li jistħoq ilhom. jina naħseb li rridu naċċettaw li dan ma nix nitlu f'dibattitu għawek kienem bil bilaterali bejn il-Ġermanja u l-Greċja, ma din hija ħaġa taffettu anka il-klima ta' l-Unjoni Ewropea. Jiena bħala membru Ġermanis u jiena konxu ta' dan. Din hija opportunità sabiex nitkellmu flimkien mod ġust fuq kwistjon li għadha mhix magħluqa, mhix kwistjoni ta' flus, hija kwistjoni ta' rikonoxximent. Rikonoxximent li hemm mistoqsijiet mhux imwieġba u hemm bżonn qod bil-qiegħda madwar mejda u nitkellmu fuqhom. għanna xaħat kontra in-mozzjoni sirpreda. Iva, grazzi ħafna, President, grazzi tajt nil-kelma. Jena naħseb illi għanna bżon nifqu b'dan il-ċirku li għanna u nesportaw dan il-ċirku għawnek fuq dak li għamlu kom se fil-Greċja għal dak li għamlu namlu fil-Parlament Ewropew, ħerinġu l-ura s-serjeta bżonni nwafqu dan il-tentativ illi dan il-parlament isu sar fi xejn issa ċirku u għal daqstant jekk joġobkom għanna nis illi poġġow l-Greċja f'din is-situazzjoni terribli u għawnek bidu jagħmlu burdel. Es hat ein Abgeordneter für und äh, ein Abgeordneter gegen den Antrag gesprochen. Mela, għanna zewċ membri li tkellmu wieħed favur, għed kontra, nishtiq nivota sa fuq il riżoluzzjoni dawk favur. Dawk kontra. Assenzjonijiet. Ma Maddiċ. Wir kommen nun zum Mittwoch. Men mela, issa ngħaddu għall agenda ta' nhar l-erba. Intom diġà kħattu riżoluzzjoni għal nhar l-erba hemm xi talbiet oħra għal xi ħaġa għal l-erba le. Il-grupp tal-Alde taleb talib, li il-rapport xak jieġi pospost għal settembru. Nad il kelma li sinjura xak. Grazie ħafna sur President, kollegi, mela wara li ħdimna fi spirtu tajb ħafna fuq rapport dwar il-kwistjonijiet ta' kif teknoloġiji ġodda jaffettwaw l-rittijiet tal-bniedem fuq livell globali jidher li għandna bżonn naqriżiet ħin sabiex eh, insalvaw xi nuqqas ta' ċarezza. Għalhekk kabbażi tar-regola wieħed 1.52.1 nixtieq nitlob posponiment għal Settembru. Grazzi. Is-Sur Vanderholzer huwa favur din mozzjoni? Jina Iva nixtieq nappoġġa din it-talba sur President aħna kellna diskussjoni kostruttiva ħafna fuq din il-kwistjoni hemm numru ta' kwistjonijiet iżda li tqajmu sa dan it-tant li huma sostanzjali u jiena naħseb li dawn jagħtuna biżejjed raġuni li nipposponu dan id-dibattitu għal plenarja ta' Settembru. Għaw xaħat kontra? Mela f'dan il-każ nixtieq nitlob lil dawk li huma favur biex jullu jolli dejjem daw kontra astazzjonijiet. Għaddiet. Il-grupp ta' l-Alde E, eh, fi persona ta' Sur Jakovic jixtieq li jkun hemm dibattitu riżoluzzjoni fuq il-kommemorazzjoni ta' Srebrenica eh, nara ħamis fil filgħodu bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda. Ħanaddi l-kelma l sur Jakovic. Il-grupp tal-Aldi rixi jitkellem fuq it-traġedja ta' Srebrenica wara nixtieq u nikkommemoraw b'mod dinjitus kif tint u kif għamil tint eh, President fil-diskors tal-ftuħ tiegħek aħna nixtiequ illi nkunu maqudin pala deputati fuq din ir-riżoluzzjoni maċ lil dawn il-vitmi ta' Sibernitska u l-vitmi l-oħra tal-pajjiżi tal-Balkani u għalek aħna nishtiqu illi konna rizoluzzjoni bħal din mill-aktar fis possibli u għalek nishtiq insaqsikom, sinjuri deputati, illi tivvotaw iva fuq din il rizoluzzjoni Ta' Fleckenstein, L-Onorevoli Fleckenstein favur il-mozzjoni. Kollegi, aħna favur din ir-riżoluzzjoni, anka jekk fil-konferenza tal-presidenti għal raġunijiet tajbin ħafna Għall-ewwel għażilna triq differenti, aħna nħossu li dbatija ta' tant eluf ta' persuni hija xi ħaġa li tisħoq ilha li aħna jkollna dibattitu kalm u tajjeb. Jiena naħseb li dawk il-persuni li jinqatlu u dawk il-persuni li baqgħu ħajjin jistħoq ilhom minn tal-inqas dan. Mela, hawn xi ħadd jitkellem kontra Sur Van Orden. Grazzi ħafna Sur President, jiena xtaqt ngħid biss li aħna favur li konna dan id-dibattitu nar il-ħamis, iżda għada fil-fat ħajkun hemm il-kommemorazzjonijiet u l-alleanza tal-ICR għada fil-axija ħajkolla serata sħiħa ta' avvenimenti ta' kommemorazzjoni u nishtiq nustidnu li kulħadd sabiex għat ma' f'din il-kommemorazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna mela jider li maw lebda membru li xtiq jitkellem kontra dik il-mozzjoni. Mela f'dak il-każ nixtieq li il-mozzjoni nivutaw fuqha fodaw favur. Taw kontra. Astenzjonijiet. U jina naħseb li il-maġġoranza kienet favur. L-iskadenza għall-emendi Anzi, l-iskadenza għal riżoluzzjonijiet eh, eh, hija għada fl-10 ta' filgħodu għall-emendi u Rizoluzzjonijiet konġunti nhar l-erba fl offsenar Issa għal-emendi l-riżoluzzjonijiet konġunti nhar l-erba fit-8 ta' Lulju fis-sija. Mbagħad il-votazzjoni issir il-ħamis id-9 ta' Lulju. Mela, adottajna l-agenda. Issa, punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Point of order għandek. Grazzi, Sur President. Wara it-traġedja tal-Greċja tal-lum nixtieq nixbet l-attenzjoni għal avvenimenti iktar pjaċevoli xaħat li twilet 80 sera ilu li l-tom il-kol ta' fuq li huwa magħruf għat-tolleranza tiegħu għall-fatt li huwa miftuħ e, u għall-kontribuzzjoni tiegħu lill-paċi qed nirreferi ovvjament għal Dalai Lama Għaddu si għati jow Dalai Lama, għetna referi ovvjament għal fat eh, li eh, għanna bżon eh, infaħru dan il-raġel tant tajjeb. Grazzi tal iddajt l-opportunità li għamil dan. Mela, il-punt li mis fuq l-agenda tagħna